l-votazzjoni għandi tabbira li għandha xtaqsam mal gvern ġdid Franċiż wara l-ħatra ta' żewġ kollegi tagħna, Sinjura Gulah bħala Ministru tal-Affarijiet tal-Armata u Sinjura Sanes bħala Ministru tal-Affarijiet Ewropej fil-Ministru tal- tal-affarijiet barranin fi Franza, il-Parlament jieħu nota li skont il-proċedura dawn il-siġiet ġew Eh, vojta mill-lum 18 ta' Mejju ta' 2017 nixtieq ngħid prosit lil dawn iż-żewġ persuni u nawguralhom kull suċċess fix-xogħol il-ġdid tagħhom.